il-regola 149 qassamnilkom din dan l-abbozz tal-aġenda jiena marċivejt l-ebda talba biex tinbidel l-aġenda ġifieri nistgħu ngħidu li l-aġenda issa hija approvata kif kienet ippreżentata. L-aġenda skonta għandna l parteċipazzjoni tal-Unjoni fis subija ta' riċerka u l-innovazzjoni fiż-żona tal-Mediterran, rapport ta' Sofija Sakarova. L-Onorevoli Sakarafa Kirchbook. Panie i panowie, serdeczna prośba o opuszczenie. Grazie ħafna, Sur President, Jiena nixtieq. Eżis kollegi jiena nixtieq nitlobkom sabiex toħorġu mill-kamra intom ma tixtiequx titkellmu nitlob l-Onorevoli Sakurafa biex titkellem. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, eżis kollegi, sinjuri, huwa pjaċir kbir għalija li jiena nista' nirrakkomanda l-adozzjoni tal-prima. Wara il ħdimna